diskorsi ta' minuta. Nixtieq nirringrazzja lil kull minn ħasem, lil kull minn semana, lil sur dalli wkoll. U għalhekk għalaqna dan il-punt, is-seduta hija